konna qed nistennew illi l-anko jintuża kontra dawk illi jiddefendu drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja dana juri illi kull tip ta' protesta f'dak il-pajjiż edha tinħonoq skont stqarrijiet l-NGOs eh, dawk illi li huma attivisti a favori drittijiet tal-bniedem jitqisu bħala forzi destabilizzanti fil-pajjiż u Yi Soksan und Lim Moni, wie auch Nü Chakri. Lim Moni u Ġakria eh, mill-Kumitat Elettorali u kol ġew arrestati. Kienem minn dawk illi talbu illi jinħelsu Eh, ġew arrestati wkoll aħna nitolbu lill gvern tal-Kambodja biex jeħles lill attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u jippermetti il-libertà ta' eh, l-espressjoni dan kollu irridu naraħ fl-isfond tal-elezzjonijiet fl-2017 l-Unjoni Ewropea tamel da kollu li tista' biex tipprovdi appoġġ tekniku, pereżempju reġistrazzjoni tal dawk li morri votaw u anki li l-immigranti kollhom il-possibilità li votaw ukoll it-tieni net f'din ir-riżoluzzjoni. Aħna qegħdin naraw l-attakki wkoll fuq l-oppożizzjoni hawnhekk ukoll nitolbu lill gvern tal-Kambodja biex jieqaf dawn waqaf dan l-attakki il-partit il tal-oppozizjoni imma dawk illi jappoġġaw ikunu attakkati violentement u dan irrit jieqaf mela. Grazzi ħafna għal dik l-introduzzjoni l-Onorevoli Korraw minuta l-odwa tajba, sur komissarju, qed nitkellmu, meta nitkellmu fuq il-Kambodja, nitkellmu fuq it-tielet fin f'inqas minn sena waħda f'Lulju tas sena li għaddiet fejn konna qed nitkellmu dwar ir repressjoni ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi oħra f'Novembru fuq kif dan il-pajjiż eh, Eh, kien qiegħed taħt il-kontroll tal-kumpaniji multinazzjonali u illum il-gvern Hun Sen huwa gvern li jżomm lura b'mod brutali mhux biss il-libertà ta' assoċjazzjoni u tal-espressjoni ma ki kull tip ta' difiża ta' drittijiet tal-bniedem issa. Il-punt ta' tluqtana huwa li aħna l-imsieħeb Eh, ewlieni tal-Kambodja batni l-ommi 410 miljon euro eh, u aħna rridu naraw li da jintużaw sew rridu nużaw dawn il-flus li qegħdin natuhom propju biex niżguraw li dawn ikun hemm ta' drittijiet. Inkella kull sitt xhur noqogħdu niltaqgħu hawnhekk biex niddejem noqogħdu ngħidu l-istess affarijiet. Grazzi ħafna immessissa l-Onorevoli Markovej. Imma jider li mish edha unek. Mela l-Onorevoli Panzeri, minuta. Skużani, Signora President, hija ħaġa tal-iskantament illi qegħdin hawnhekk niddiskutu il-Kambodja u li niddiskutu l-Kambodja tant spess dejjem nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem f'dal-pajjiż u hija ħasra illi ta' kull darba noqogħdu ngħidu l-istess affarijiet il-Kambodja għandha storja traġika kien hemm il-ġenoċidju tal-Khmer Rouge uh, u hija ħaġa tassew inkredibbli li dan il-pajis irnexxilu jiżviluppa ekonomikament u e, kien hemm ukoll żviluppi politiċi f'dan il-pajjiż u l-prospetti jidru pożittivi dan il-pajjiż tassew jista' ikompli jiżviluppa. Jekk jaqbad it-triq tad-demokrazija u l-istat ta' dritt. Imma qed naraw illi hemm periklu li l-Kambodja il tinħakem eh, mill-korruzzjoni, hemm kriżi kostituzzjonali fil-pajjiż, hemm kumitat elettorali illi naqat bl-appoġġ ukoll tal-Unjoni Ewropea. Imma iktar ma joqorbu l-elezzjonijiet iktar qed eh, jinħakem il-paniku, il-gvern, eh, l-oppożizzjoni hija repressa u hemm ħafna biża fil-pajjiż Din ir-riżoluzzjoni tagħmel appell qawwi biex il-priġunieri il politiċi kollha jinħelsu biex ir-repressjoni tieqaf u waħna irridu nużaw il-mezzi kollha li għanna biex inqabdu lil Kambodja it-triq tad demokrazija. L-Onorevoli Tsikowski. Signori, Din ir-riżoluzzjoni hija appell urġenti lil gvern tal-Kambodja biex ibiddel is-sitwazzjoni attwali fil-Kambodja għaliex bħal ma ta' qabli is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż sejra mill-ħażin għall-ar. L-Unjoni Ewropea hija wieħed mill-iktar eh, sħab importanti tar-renju tal-Kambodja fil-għajnuna l-iżvilupp u l-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli taċċetta s-sitwazzjoni attwali fil-pajjiż fejn mhux biss l-oppożizzjoni hija repressa imma l-attivitajiet kollha tas-settur mhux governattiv qed jitwaqfu wkoll. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel pressjoni fuq il-gvern tal-Kambodja biex jirrikonoxxi l-attività tal-NGOs tas-soċjetà ċivili, ta' trade unions u biex jati lill-oppozizjoni il-possibilità illi tagħmel xogħla b'mod partikolari fil-kuntest ta' elezzjonijiet presidenziali u lokali fis-snin li ġejjin. Irridu niżguraw li l-elezzjonijiet ikunu ġusti u li l-kampanji elettorali ikunu ġusti. Għalhekk għannum tal-grupp tiegħi irrid ngħid li aħna se nżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni fil-Kambodja u se nikkontribwixxu business niżguraw li l-elezzjonijiet ikunu demokratiċi. Grazzi. L-Onorevoli Verja, grazzi, Signor President, it-tielet rizoluzzjoni fuq il-Kambodja finqas minn sena dan il-pajjiż il hija huwa fi krizi politika. Situazzjoni aggrava imma jekk hemm punt fundamentali fil-Kambodja dik il-serq ta' l-art iktar minn 800.000 vittma mill-2000 mis-sena 2000. Fuq din il-kwistjoni riżoluzzjoni hija dajfa ma tisħaqx fuq responsabilità ta' kumpaniji multinazzjonali anki Ewropej fis-settur ta' tessuti u ta' jew ta' zokkol kondizzjonijiet ta' xogħol tan-nisa u ta' tfal U koll, jek għana rridu ntejbu s-situazzjoni ta' drittijiet tal-medaf tal-pajis, emmek rridu nieħdu azzjoni u nitolbu li l-vittmi kunu eh, eh, kompensati imma illi l-ftejim anything but everything but arms ikun rivedut u li ma nixxux aħna prodotti illi joħorġu mill-sfruttament tan nies fil-Kambodja. Sur Kommissarju, jekk joġbok, etni qed nitkellem lilek. E, Ija,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 L-Onorevoli Astrovicis, minuta, Signora President, Kommissarju, kollegi, xarrejn ilu jiena parteċipajt fis sottokomitat eh, anzi f'missjoni ta' sottokomitat fuq il-Kambodja u stajt nara ir-realtà degradanti politika ta' dal-pajjiż dan l-aħħar Sam Renzi illi huwa il-kap tal-oppozizjoni li rrit joħloq kultura ta' dialogu eh, ġi uh, arrestat u u eh, persuni oħrajn attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem intefaw il-ħabs għal eżerċizzju leġittimu eh, u paċifiku ta' libertà tal-espressjoni nħeġġeġ l awtoritajiet fil-Kambodja biex iwaqqaw l-akkużi folot skolla kontra dawn in-nies Jiena nagħmel appell sabiex ikun hemm il-garanzija tal-libertà tal-espressjoni u hemm bżonn ukoll ta' involviment uh, aktar min-naħa tal-Unjoni Ewropea f'dak kollu li jirrigwarda il-Kambodja. Grazie. Bekk intemmu l-lista ta' l-awturi, issa naddu għal ma fisem il-gruppi politiċi, fisem li pipi pox biexil. Grazzi, President. Mela, biex inkompli ma l-awturi li għallu kemm hija importanti din l-izoluzzjoni, jena nishti anki jen eh, eh, napoġġa minnaħta l grupp tiegħi. Situazzjoni importanti għax minn Lulju se jkunem hemm il- Eh, proċess anki f'absenzja tal-persuna. U wasal il-moment li nitolbu li l-gvern kambodġan ma jkomplix f'dan l-attakk aggressiv politiku kontra il-kap tal-oppozizjoni. Il-kollegi deskrivew kif id-drittijiet tal-oppozizjoni qed jiġu eh, kalpestati u kif id-drittijiet umani wkoll Irridu nosservaw l-elezzjonijiet li ġejjin, perridu ngħidu wkoll illi eh, il-Kambodġa suppost qed tieħu 400 miljun euro u jekk tkompli ġipruħa b'dan il-mod forsi l-Kummissjoni tista' tagħmel valwazzjoni biex tara jekk forsi dak il-flus jistax jiġi okkupati għall migrazzjoni minn flok ma nagħtuhom lill-Kambodġa. Eh, Panzeri xi eh, persuni ġew akkużati ta' kor minn korruzzjoni qed jiriskjaw ħames snin jew għaxar snin ta' ħabs. Dawn huma akkużi politiċi u ifisser e, e, e, li hemm attakk iktar qawwi kontra soċjetà ċivili u dawk li qed jiddefendu drittijiet umani fil-pajjiż. U l-aħħar mira tal-gvern huwa propju li mor kontra l-elezzjonijiet. Ġustizzja penali u l-istituzzjoni nazzjonali qed jiġu użati biex jikkastigaw l-attivitajiet leġittimi tal-oppożizzjoni. Aħna għanna dan id-dmir sempliċi u l-komissarji najdu rridu nbidlu il-relazzjoni tagħna ma' Kambodġa u najdu li rridu kondizzjoni preċiżi l-kwistjoni ta' drittijiet umani għandhom għandhom jiġu risolvuti. Grazie. Nart issa. Fisem l-alde. Grazzi ħafna, President. Ħanajdu l-affarijiet kif inhuma il-Kambodja għandha oligarkija korrotta, kleptokrazija, ħafna reba, mill-żmien fejn uh, l-ex Khmer Rouge Monseng uh, eh, ha fideħ il-renju. il renju Aħna qed inħarsu u nittrattaw ma' gangsters il-Kambodja iktar miksur ta' sistematiku ta' ġirġi ta' bniedem hija marfura marufa bħala eh, ġenna għall-industrija sessuali fejn il-bniet eh, jimbijaw u jitħallew jintużaw minn dawk li kapaċi ħalsu għalihom. Aħna ma nistawx inkomplu natu għajnuna lil dan il-gvern unħallu nħallu s-situazzjoni fil-Kambodja kifini u hemm bżonn il l-għajnuna li tagħti l-Unjoni Ewropea titkum marbuta ma' titjib radikali ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. A független képviselők közül Színadinasz képviselő úrnak fogok szót adni más. Grazie. Mr. Sinadinus, President. Hemm dawk li huma inkwetati dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja dan ir-rapport eh, fuq pajjiżi rip jew imbeda wassanna biex nikkundannaw in-nuqqas ta' demokrazija, persekuzzjoni politika, l-vjolenza u ipokrizija wkoll u populizmu il-mexxejja tal-oppożizzjoni mhumiex biss persegwitati fil-Kambodja imma anke fil-Greċja hemm ukoll persekuzzjoni politika anke kontra membri tal-oppożizzjoni fl-Ewropa tal-Istat ta' dritt kontra il-Lega Nord, il-Front Nazzjonal u partiti simili u ħadd ma jiftaħħalqu qabel ma tajdu li li jena razzist jew m'għandix qalb, jiena hawnhekk qed nindirizza lill kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem illi Eh, jieħdu ħsib daw l-affarijiet u jiena staqsejtom dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem laqas biss weġbuni, laqas biss weġiba negattiva xejn li illi għal ħadm li ġejjin hemm biss 20,000 eh, biex eh, allokati u din hija ipokrazija tistaw tajdulu mela jekk din mhix ipokrazija x'inhi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 jew tar-rappreżentanti tal-NGOs. Din hija ħaġa li għandha tiġi kondannata dawn huma sitwazzjoni li ma nistgħux naċċettaw, rrid nixbet l-attenzjoni fuq il-fatt li Kamboġa hija propju għandha post baxx fil-indiċi ta' pajjiżi demokratiċi u hija ehm, fil-iħnet fil-Kamboġa il-persuni ma jemnux fil-rati tagħhom fil-ġustizzja. Ta U l-Unjoni Ewropea hija donatur għal Kambodġa u għal din ir-raġuni ek ma jridux jamlu riformi l-autoritajiet tal-Kambodġa u ma jridux jamlu dialogu ma l-oppozizjoni, allora aħna għanna għanna għanna najdu l-om illi l-lajnuna tana tiddependi minn dawn il-riformi. Issa, għanna lil Martin però mhuwiex preżenti. Allora naddu direttament għas Signora Ċaranzova. Grazie. Il-Prim Ministru illi ilu fil- fil-gvern. U nistaw najdu illi it-triq lejn id-demokrazija hija l-bot, rajna xi passi pożittivi illi waslet tal-missjonijiet Ewropej fil-Kambodġa anki mir repubblika Ċeka. Però l-Prim Ministru li tifhem illi l-ikbar prova illi l-Kambodġa issa hija stat modern illi aċċetta elezzjonijiet liberi u jippermetti stampa indipendenti u espressjoni libera u libertà ċittadini u anki dawk li ma jappoġġawx il-gvern. Però L-attakki kontra l-oppozizjoni ma jamlux tajjeb għal immaġini tal-Kambodġa. E, Fl-aħar il-re il kien għal li rinunċa għal tron biex jgħajt li mem lebda uh, dritt divin u dan dinja hija starrija li għanda tiġi użata anki uh, applikata anki lill-Prim Ministri mhux biss lill-Re. Grazzi, ekka nalqu l-lista tal-kellima u naddu għal-kaċ tiegħi. Dawk li ġat kelmu mhux sentijaw il-mikrofon, mikrofonu ma nistawx nagħtu mikrofonu l-kulħadd. E, nibdew bistur kukan. Grazzi. Il-Kambodġa illi għaddit minn trasformazzjoni u tranzizzjoni. Sa kemm il-gvern irid iġib il-progress ekonomiku u soċjali eh, hemm bżonn jiġu rispettati drittijiet u libertajiet u jekk jamlu hekk biss il-pajjiż jista' jimxi l-qudiem u għantolerabli li l-attivisti u l kapita tal-oppozizjoni jiġu attakati u arrestati kif kien qed jiġri dan l-aħħar. Aħna se nibatu sinjal ċar mill-Parlament lill-soċjetà ċivili f'dan il-pajjiż. Aħna għandna bżonn ta' dan l-appoġġ, dan huwa pajjiż li għandu potenzjal kbir u għandu jeleb dawn il-problemi. Arnott. E, e il-kommerċ hija ħaġa importanti biex nejnu l-iżvilupp. il-kommerċ jista' jiżviluppa l-ekonomija tal-pajjiż, jista' joħloq impjiegi, jiżviluppa l-esportazzjonijiet u l-pajjiż ikun jista' jagħmel importazzjonijiet u mbagħad biex jużawhom huma. Pero meta dan jisir ħażin kif qed jiġri fil-Kambodġa, allora dina ssir sfruttament ta' risorsi naturali tal-pajjiż u b'mod partikolari f'din is-sitwazzjoni fejn naraw il tħassib gravi ta' land grabbing. U dan sar fl-għuna snin unbatem il-prigjonieri politiċi l-asta demokrazija, l-abużi ta' dritti tal-bnidem. Jiena nishtiq najt li natuwom lajnuna li zvilup ta' un-situazzjoni u vitali illi rinqodu attenti illi lajnuna li zvilup ma ma tmurx fil imbwit tal-gvern kambodġan. Istur Polċak, issa. Grazzi, President ma jġrilix spiss li naqbel mal-kellima li jitkelmu kolla li jitkelmu qabli. U għal daqstant jena ma nishtiqx intaw għal dan id-dibattitu, jena nishtiq najt li nikkondenna l-violazzjonijiet il-ksur tal-drittijiet tal-bnidem fil-Kambodġa. Pero jena nħossi li l-kondanni tagħna għandu jkollhom impatt reali fuq il-policies tal-Unjoni Ewropea. Naqbel ma dawk li tkellmu qabli li għanna nużaw id-diplomazija tana. Din il-kwistjoni tal ajnuna l-iżvilupp għandna nirreaġixxu f'sitwazzjoni fejn pajjiż ikompri jikser id-drittijiet tal-bniedem. Jiena nħoss, ma nħoss illi id-drittijiet tal-bniedem mhumiex eh, applikati universalment. Imma dawk fundamentali iva, uh, eh, mandux ikonna jnuna f'dal dan il-pajis. Eh, għax ek ma nwaqfux dan ma jkollna l-ebda strument biex, biex nobligaw dan il-pajis jimxi lejn il-reformi. U bekk nalqu il-lista. U issa għal-konklużjoni il-Kommissarju Stiljandini. Aħna f'Novembru kena debattitu simili fuq eh, situazzjoni fil-Kambodġa u issa qed nerġaw. U kif qalu il-kellima din il-kwistjoni tal-azzjoni kontra l oppożizzjoni hija mod li ħasibna u mod speċifiku il-kampanja kontinua ta' aggressjoni kontra il-kapijiet il-kap tal oppożizzjoni uh, minkejja l-immunità parlamentari tiegħu. Arrestaw erba funzjonari tal-NGO ta' dritti tal-bnidem u dawn huma azzjonijiet illi jinkwetawna. Speċjalment meta nqisu l-elezzjonijiet tal-2017 u 2018 u jatuna l-perċezzjoni illi hemm limitazzjoni ġodda fuq is-soċjetà ċivili. L-Unjoni Ewropea ma kienx sikta f'dan il-perjodu. Kien hemm delegazzjonijiet żjarit eh, f'April li għadda u fil-bidu ta' Mejju il-Komitat Konġunt Unjoni Ewropea Kambodġa fi Phnom u dawn laqat jirrigwardaw kooperazzjoni, kummerċ, governanza fi drittijiet tal bnidem U anki laqat bilaterali mal-ministri differenti u ma l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u anki ma l-oppożizzjoni. U f'dawn il-laqat kollha l-Unjoni Ewropea b'mod ċar qalet Xinu ma tħassib ta' fuq l-arrest fuq l-limitazzjoni tal-oppozizjoni. U b'mod espliċitu talbet illi il-funzjonari tal-NGO jiġi liberat u dan ġi rifless fil-starrija konġunta u wara l-komitat konġunt l ambasġatur tal-Unjoni Ewropea reġa appella l-gvern tal-Kambodġa u neħajna l ambasġaturi u l-ġimma li għaddit ġiet maħruġa starrija lokali biex jitwaqfu l-aggressjonijiet ġudizzjarji u li għandu il-gvern jibda dialogu mal-oppozizjoni u għallu li dinja kondizjoni Eh, għal-leġittimità tal-elezzjonijiet eh, eh, futuri. Aħna naħsbu il-gvern tal-Kambodġa għandu dmir li jżom jappoġġa ambjenti li fih il-partiti politiċi xi kollhom biża ta' aggressjoni. U ambjent li fih id-diskussjoni politika tiġi mħeġġa mod imparzjali. U l-Unjoni Ewropea wkoll diġà settati 10 miljuni biex tappoġġi riforma elettorali biex tati assistenza għal preparazzjoni tal-elezzjonijiet li miss. U importanti li nappoġġaw un proċess ta' riforma elettorali b'garanziji għal biex ikun hemm konkurrenza leali politika. L-elezzjonijiet Illi e se jkunu kemm is-sena d-dieħla u sena ta' wara. Aħna qed nimmonitoraw u nevalwaw is-sitwazzjoni b'mod regolari. U se nikkonsidraw jekk huwiex xera illi nosservaw anki waħda mill-elezzjonijiet li ġejjin u f'kull każ l-Unjoni Ewropea ħad kompli tappoġġa ir-riforma fil-Kambodġa u tħeġġeġ ir-rispett ta' drittijiet tal-bnidem u libertajiet fondamentali. Grazzi. Grazzi, komissarju. Issa, nista' ngħidilkom illi wara d-diskussjoni rċevejt seba'